Lodwa tajba li kulħadd il-President. Good morning, colleagues. Eżis kollegi. Niftaħ din is-seduta għallum u l-ewwel punt fuq l-aġenda huwa rapport minn Salvador Garriga Poledo ninvestu fil-ġejjien għafas finanzjarju multijanwali ġdid għal Ewropa kompetittiva, sostenibbli u inklużiva fil-qosor MFF. L-ewwel għandna rapporter is-Sur Salvador Garriga Poledo għandek il-kelma, onorevoli. Signor Presidente. Grazie ħafna President. Kommissarju Lewandowski, eżis kollegi. Kenna il-budget għal madwar 23 sena, periodi differenti, illi ħadmu biex nassiguraw ruħna illi id-dħul u l-ħruġ tal-komunità jisiru b'mod kif suppost u dan l-MFF għamilha possibbli biex aħna nwettqu programmi komunitarju għalhekk għandna din id-diskussjoni li importanti għal futur tal-Unjoni Ewropea din hija l-ewwel darba li l-Parlament Ewropew qed jieħu din l-inizjattiva u issa ħajkun għall kunsill u l-Kummissjoni li jagħtu tweġibiet tagħhom u jippreżentaw alternattivi jekk hemmhekk iridu l parlament ibbaża fuq 1100 debat eh, emenda bħala konsens u diversi eh, parlamenti Ewropej eh, ikkontribwew għal dan nixtieq nirringrazzja l-uffiċjali illi għamlu possibbli biex dan ir-rapport jeżisti. Kooperazzjoni istituzzjonali. Il-Kummissjoni flimkien mal-President Barroso kif ukoll il-Kummissarju Lewandowski li b'mod partikolari kooperaw flimkien magħna u għan it-tamaw il-proposta tagħhom li ħad toħroġ fit-29 ta' Ġunju tkun skont ir-rakkomandazzjonijiet li jkunu daħlu fir-rapport ma nistawx inkomplu nibnu iktar Ewropa binqas flus. Irridu intemmu din it-tradizzjon, di speċi ta' tradizzjoni li niprofaw namlu affarijiet aħjar u iktar minar ma jkollna l-flus bizzejiet. L-istrateġija 2020 ma nistawx nipermettu li tkun falliment biex nżidu mal iskettiċiżmu u n-negativizmu fl-Unjoni Ewropea. Aħna verament nemnu l-effiċjenza tal-budget Ewropew ew anka euro wieħed iżjed tajjeb iktar ikun taħtieġa milli naħlu euro wieħed u nemnu illi dan għandu japplika l programmi kollha Ewropej. Aħna rridu nsaqsu l-Kummissjoni Ewropea biex taħdem b'dan il-mod. Ma nistawx verament ikollna politiki Ewropej b'mod ġenerali minajr ma jkollna biżejjed flus fis cap u politiki oħra. Nittamal allura l-Komissjoni żomm l-istess livelli ta' spiża f'dawn l-areas. Għanna bżon investu fl-efficienza ta' l-enerġija, e, networks transkonfinali u transewropej, anka sistema ta' tiġdid fl-enerġija, daw kollha huma importanti li għandhom jiġu inkorporati u koperti mill-budget. Li naqsu l-budget Ewropew mhuwiex għażla għal dawk fostna li aħna nemnu eh, fil-kompetitività tal-Unjoni Ewropea għandna bżonn 5% almenu ta' żieda dan il-5% u għal minimu neċessarju biex bekk nkun nistgħu nkopru il-politiki li għandna bħalissa u fil-futur dan il-figura ta' 5% hija bażi ta' negozjati interistituzzjonali flimkien mal-proposta prezentata fil-rapport dwar din is-sistema bbażata fuq il-konsens fil-Parlament. Forsi din huwa l-ar żmien biex nibdew niddiskutu dwar minħabba l-kriżi li għaddejjin minna u l-bailouts neċessarji, pero nħossu li huwa meħtieġ li jkollna budget Ewropew biex bekk nibdlu is-27 stati membri vera f'Unjoni Ewropea vera ta' vera. E għandna bżonn e, biex għandna bżonn nilqaw din l-isfida u ħajkonna f'dawn il-jim ċerti kritika u punti jibsin li ħajħorġu naf li imma possibli li konna unanimità fuq ħaġa daqshekk kontroversjali imma ejja namlu mill-aħjar biex niġbru l-idejat kollha u noħorġu b'konsens u bekk ir-rapport finali ikun ferm aħjar milli jien għamilt li l-nifsi u allura kien importanti u kollan kaxxol kollu tal-kollegi. Grazzi ħafna. U issa ifissem il-PPP e, Joseph Doll. Eżis kollegi, tajt nifsi, skużawni, għax għadni kif wasalt isset jgħajt il-kellim il-kriżi Ewropea u dik tad-dejn qed titlob għal soluzzjonijiet Ewropej u mhux soluzzjonijiet fuq livell nazzjonali dan huwa l-messaġġ il kien mal-Kummissjoni u il-Sur Barroso u dan huwa l-messaġġ li dan il-Parlament ukoll qiegħed jagħti lill-Stati membri fdaw l-aħħar xhur. Allura istituzzjonijiet Ewropej, finanzi Ewropej u għandna nallinejaw il-budget mar-realtajiet ġodda tal-Unjoni Ewropea l-anijiet u l-mezzi Din hija l-mistoqsija li nagħmel lill-Kunsill. L-Ewropa ta' 2020 hija l-istess ta' l-Ewropa ta' snin 60 tas-seklu li għadda il-post tagħha fid-dinja għanijiet finanzjarji da kollu imbidel memx paraguna volja l-istituzzjoni tibqaw l-istess l-Ewropi għaxi ħaġa li probabilment hija differenta minn dik ta' żmien il-patri fundaturi. E, l-affarijiet iridu jimbidlu fil-fatta din jimbidlu anka fil-finanzi jimbidlu. Allura, skużawni, imma nifsi maqtuħ għax ġejt niċri forsi ġejt niġri żejjed ħanċed il-kelma. Sur President, sur President, mela, l-Onorevoli Schulz fi semi soċjalisti, grazzi. jina ma nsibx problema li nkompli li nibda nitkellem minflok l-Onorevoli Doll. President, grazzi ħafna li Sur Gorriga kif ukoll il-kollegi kollha li kellhom sem f'dan il-kumitat temporanju, fl-opinjoni tiegħi dan il-kumitat għamel xogħol mill-aħjar. Qatt, ftit rajt rapporti daqshekk perfettament bilanċjati kif wieħed milli minn dak li ħareġ mill-kumitat xhur il-Kumitat Temporanju. Meta nħarsu lejn il-qafas futur u dak xem jistennijena fil-futur, irridu nħarsu lejn il-mistoqsija dwar x'tip ta' Ewropa għandna bżonn, x'nieħtieġu bħala budget fis-snin li ġejjin li jirrifletti l-livell ta' ambizzjoni tal-Unjoni Ewropea u tal-kapijiet ta' gvernijiet u ta' stati u li wkoll jilqaw l-aspettazzjoni ta' ċittadini fl-istess ħin. Wara id-dibattiti li forsi jidru li mhumiex daqshekk importanti dwar x'għandu jiġri wara pereżempju l-virgola wara dan ir-rapport hemm dibattitu importanti ħafna fuq l-10 snin li ġejjin fl-Unjoni Ewropea dwar fuq bażi legali, fuq bażi legali Irridu naraw x'għandna fuq il-mejda l-Unjoni Ewropea x'għandha tagħmel, x'inhuma il, xogħlijiet li għandna nagħmlu u u qudiemna u l-flus li aħna neħtieġu biex nwet nwettqu dawn ix-xogħlijiet mhumiex fl-idejn U jekk natu iktar xogħlijiet l-Unjoni Ewropea, l-Unjoni Ewropea jekk aħna inżidu l-aspettattivi fir dan l-Unjoni Ewropea u fl-istess ħin qed naraw eh, eh, cuts u tnaqqis fil-budget finanzjarju, allura ir-riżultat ikun li qegħdin nippromuovu tnaqqis ta' solidarjetà fl-Unjoni Ewropea. Per eżempju, l-politika ta' koeżjoni u tnaqqis ta' solidarjetà fih dan l-Ewropa hija xi ħaġa illi teżisti forma perikoluża fost xi tal-Unjoni. Aħna ma rridux naffettwaw stati membri imma fuq livell differenti u koll. Kif qal per eżempju David Cameron, meta nħarsu li l-proposti tal-Parlament Olandiż għat nitfaċċaw e, tnaqqis finanzjarji, tnaqqis u tnaqqis dejjem iżjed. Forsi nistaw najdu li konna kunċett ta' razzjonalizmu, ma nistaw najdu koll l-Europa hija tweġiba li aħna fis-seklu 21 qegħdin nagħtu li l fil-politiki differenti, ekonomiċi, ekoloġiċi, eccetera, aħna għanna zewċ għazliet u d-dimna. Nistaw naqsmu f'biċċiet din il-problema f'partijiet individwali nistgħu naqsmuhom e, f'partijiet ta' konstituenti e, umbat l-Ewropa issir irrelevanti għaliex hawnhekk dak li qed naraw huwa pajjiżi ferm inqas li mhux ħajkunu jifilħu jiffaċċjaw għal dawn it-tnaqqis aħna rridu niffaċċjaw l-aspettativi ta' Unjoni Ewropea b'500 miljun ċittadin. U dinja xi ħaġa u dawn huma l-espettativi ta' l-Europa 2020. Jiena nittama li l-ispirtu tal-Presidenza Pollakka li hija murija fil-abbozz ta' programm, iġi fil-ispirtu ta' kooperazzjoni ikun jidar fl-Europa u jkun eh, il-marka tal-Europa li għalija il-pajjiżi u l-Parlament ikun qegħdin jitkellmu meta nħarsu lejn il-futur u nitkellmu fuq il-futur tal-Europa jekk nħarsu lejn marx il-plen għal-Mediterran jekk inħarsu lejn fuq naħa waħda ma nistawx induru lura u najdu fuq naħa l-oħra u nqodu naqsu l-budget. Nistgħu ngħidu li qegħdin nikkonfrontaw l-Unjoni Ewropea kif ippreżentata fil-GMT mbagħad daqqa waħda kif qal il-Gvern il Olandiż irridu naraw fuq il-kriżi anka tal-ICE e. irridu ngħinu l-bdiewa imma aħna rrid ikollna ikollna budget sura ta' nies fuq e, fuq medda ta' żmien twil, grazzi. Għanna mistu, President, għanna mistoqsija bil-blue card. Is-Sur Hawtong. It's working? Okay. Dank u wel, voorzitter. Ik zou mijn gewaardeerde collega... Grazie, president. Nishti insaqsi mistoqsija l-kollegi tagħna għandu reazzjonijiet negattivi ħafna fuq dak li qed jgħid il-Gvern Olandiż dan l-onorevoli membru eh, jirrispetta l-opinjoni ta' Parlament Nazzjonali li hija tellet fisem il-fisem il-ċittadini tiegħu tweġiba l-Onorevoli Schulz. Ovvjament jiena iva, għażis kollega, jiena nirrikonoxxi id-dritt ta' dal-Parlament u nispera li jinti tirrikonoxxi id-dritt tal-fatt li dak li qed jgħid il-Parlament Olandis mhuwiex qed jitkellem ex katedra jien għandi rispett sħiħ għal min onervoli membru Olandis li jrid tnaqqis, nispera l-kontet tismani sewax fil-parlament l-attitudni tal-gvernijiet kollha diskussi fi spirtu miftuħ. Fil-issa kif fimta kienet issaqsi, inti qed titkellem fuq dik il-parti tad-demokrazija illi hija l-progress. Grazzi fisem il-liberali issa. Sur President, hawnhekk kien għandi ittra mir-rappreżentant tal-gvern tal majista tagħha dwar ir-rapport xjur. U l-ittra tajt il-gvern tal majista tagħha huwa diżappuntat bil-abbozz tal-rapport sur. Iġifri aħna għanna abbozz tajjeb ħafna tal-rapport sur. Wieħed tajjeb ħafna nirrepeti. Lilin minn dawn minn dan il-klim ta' dizappunt tal-gvern tal-majsta tagħha għandna wkoll provokazzjoni, provokazzjoni l-Ewropa u l-Unjoni Ewropea għax litra li qiegħda tajtu għalli m'hemmx zida possibbli tal-MFF li qegħdin ngħidu huwa li għandna nibqgħu nżommu mal-MFF il-qadim bl-istess figuri, bl-istess risorsi, bl-istess rebates u zgur li rebate tar renju Unit u ma nistaw nibdlu xej, assolutament xej. Imma kja dan il-gvern tal-majsta tagħha huwa gvern li jrid jagħmel riforma u m'nix qed nara l-punt għaliex għandna inżommu mal-MFF il-qadim u sempliċement inkomplu bil-politiki tal-passat. Jiena naħseb sur President illi sar wasal iż-żmien biex ngħidu lill-pubbliku illi maħniex qegħdin innaqsu dan il-1 fil-mija tal-budget tal-Unjoni Ewropea li bijom ħan solvu l-problemi tal-konsolidazzjoni tal-Istati membri tal-Unjoni Ewropea. Dan il-1 fil-mija huwa biss parti zaħira ħafna tal-ispiża li ssir fih dan l-Unjoni Ewropea. U hemm mod ieħor kif aħna nistgħu nagħmlu tifdil. Jekk dawn jekk il-gvern tal majsta tagħha fir-Renju Unit irridu jagħmlu tifdil, Allura dannu permezz iżidu ir wol tal-Unjoni Ewropea. Ħanati komplet eżempji. L-ewwel, politika barranija. Tafu li n-numru ta' diplomatiċi fil-Istati Uniti huwa 28,000 għall-Istati Uniti. Fl-Ewropa huwa 93,000 erba darbiet iżjed ta' diplomatiċi li għanna fl-Ewropa. Għax maħniċ nimxu fl-imkien fuq e, politika barranija unika. Jekk jekk ir-Renju Unit qed irid jinvesti, għandu jis għandu fej għandu fejn jagħmel tifdil f'dan. U t-tieni hija l-politika monetarja. 44,000 ruħ fl-Ewropa huma responsabbli għal politika monetarja fl-Unjoni Ewropea. 44,000 u fl-Istati Uniti l-elf fili terz, tlet darbit inqas minn numru ta' nies fiċ-ċivil fl-Unjoni Ewropea. Jekk il-Gvern Ingliż irid jagħmel eh, tifdil jista' jidħol fl ewro u jagħmel jitfal kompetenzi fuq l-Unjoni Ewropea. U bekk jagħmel tifdil jistaw jamlu għal fil-settur ta' riċerka billi jgħidu il-European Patent hija tem nidħlu fija u jistaw jamlu ħafna tifdil fuq il-budget. Dik hija tweġiba li rridu namlu l gvern Ingliż. Grazzi ħafna. Uh, Mr. Roosevelt, President EPP. Su Joseph President epp Skużani, kelli niġri. Għaxi naħseb li kelli 30 sena ma wara kollox. <laughs> Dunajt li kelli għandi 60 sena fil-fat. Finanzja l-Europa illi aħna nishtiq u nallinjaw ma' realtà tal-Europa skont il- għanijiet il-ġodda tagħhom jekk ħarsu lejn il-finanzjament ta' prospetti ta' tkabbi u potenzjal tal-Unjoni Ewropea kollha kemm min kien hemm tibdila li aħna ma nistgħux ninsew meta nkunu qegħdin nitkellmu dwar il-finanzjar l-Ewropa. Veraw ħafna diskussjonijiet tekniċi hawnhekk u diskussjonijiet ma' kumitat tal-Baġġi dawn ilhom jiflu dan il-punt tal-MFF għal sena sa, iktar minn fuq minn sena. Nixtieq nifraħilhom minn hawnhekk, nittama l-ispirtu illi rajna titkattar f'dak il-komitat ħaj jiġi rifless dan, dan il-qafas finanzjarju l-ġdid. Biex id dalek u koll il-parlament kien sitlob il-mem stati membri biex jiparteċipaw bisħieħ, sabili nejdu li l-għana ħaritana. Jgħan il-imblokkaw il-nefqa tal-2020. Ma jistax jikun titħalles lejn il-rizorsi li għanda l-Europa, l-own resources, Bażikament aħna qegħdin nippruvaw inneħħu il-pis mill-budgets nazzjonali. Meta huma jkollhom problemi bil-budget tagħhom, il-budget Ewropew dejjem kien bbilanċat kontra dak tal-istati membri. Il-biċċa kbira minnhom dawn huma dejn kbir. U ktir fuq minn 90% tal-proġetti tagħna li huma ta' benefiċċju għall-istati membri u dak li ma ninfqux jerġa' jmur lura l-leja ta' tmim ta' nis-sena li kienet kun konna nkunu eh, qed nagħmlu ħażin kif kien nagħmlu mod ieħor. Ma naħsibx illi ħana ħanitfaw il- persuni il-babba l-bagġittana dak li kun ħaj jispiċċa taħt il-linja ta' povert ta' faqar aħna t-nejdu li aħna meta tonfoq fuq livell Ewropew għed tifranka fuq livell nazzjonali 25%, 30% tal-budget imur dritt għall-interessi li jinħalsu fuq id-dejn. Li l-affarijiet imorru għallar. In brain drain lej Stati Uniti lej ċina dan dan ser jizdit kull ma jmur. Aħna rridu nkunu iktar kompetittivi ta' kemm ma n-investu iktar fir-riċerka minnajr politika ta' koezjoni il-distak bejn il-foqra u l-onja ħaj jikber kull majmur. Minar finanzi Ewropej il-linja ta' politika tal-liker, sikurtà, l-enerġija, l-ġlida kontra bidla fil-klima. Dawn mu se jilħu il-level illi aħna naraw, għanna rridu naraw pala riżultat. Ikonna l-linja ta' politika barranija minnar ma jkun linja ta' politika għal affarijiet barranin u ta' difiża, aħna ma qatt ma ħankunu fuq qudiem jew ċentru tal-forum internazzjonali fjedi. Ekk aħna ħanħarsu lejn is-sena 2020 din ħad determina l-kapaċità tal-Ewropa li kollha ċertu s-saħħa jew le fid-dinja. Jiena darba <laughs> naqbel ma kellim ma nitkellmu qabli u għalek aħna pala parlament qed nolbu l-Kunsil biex iqisu il-pożizzjoni tagħhom bil reqqa fuq il-perspettivi finanzjarji. Aħna għandna bżonn nużaw il-budget Ewropew, aħna rridu nużaw ir-riżorsi Ewropej biex multiplikawum. Dawn aħna nitolbu l-Kunsil u Kummissjoni biex jagħmlu dak li jistgħu l-Ewropa fil-globalizzazzjoni tibdi hemm tibdiliet kbar Ġviri, minn flok naqbdu u u kif ġipu laħaq, aħjar ikolna ftit flejjes u nifukawam ma jikanu għodu nifirdu l-flus tagħna. Mu ħanaslum kien. Aħn imizzaza illi duru edini fl fateni u madwar l-Ewropa kollha. Għax huma disprati għanna bżon li natu tweġibit għal dawn l-sfidi għanna għedin ħabtu biex maħħum fuq livell Ewropew. Grazzi is-sur Ashworth. Konservattivi u riformisti. Grazzi, nixin nħudu l-opportunità fissem il-gvern tal majestat taħħa nixtieq in wieġeb l-istil Verhofstadt illi passoltu qabad it-triq il-ħażina u feb ħażin. Kieku qara l-ittra jtjar, kiku rali, aħna għadirjien fi żmien ta' kriżi fl-Ewropa. Kieku kien innota illi l-ekonomiji qegħdin qegħdin blokkati, staġnati, e ħattet jirġilet biex jiprofa jilaħħaq u jkompeti ma' ieħor. Aħna li rridja budget illi huwa relevanti illi jżid il-valur u illi jista' jkun jista' jwieġeb għal dak li jridu ċittadini Imma surver ħafna dak li jridu l-istess minn dak li għanna dġa. Hemm idjoma li tgħid illi jekk inti ma tbiddilx id-direzzjoni mela inti ħat ispiċċa l-istess l-istess punt fejn inti minn fejn titrid titla' oriġinarjament. Imma jista' taħtejt aħna irrablu għal investiment per esempio ricerka u żvilupp fil-networks trans-Ewropew, l-enerġija, telekomunikazzjoni, naqblu, edukazzjoni, SMEs, li inħedġu issu u wieħed dan hija tagħmel sens bħala investiment u investiment sot u għandna nħedġu għaliex dan jista' wasal iktar tkabbiru xogħol. Imma aħna li ma naqblux illi huwa aċċettabbli illi din is-sala tuża bħala raġuni biex titlob budget ikbar għalija. Jiena staqnejt dar sur Verhofstadt. Madwar l-Ewropa, gvernijiet u din jibponu l austerita il budget tagħhom. U din is-sala tkun kun tassewet mhux qed tkun naqlija xejn jekk i ma tagħmilx l-istess. U jekk tinjora dawn litri minn dawn il-ħames kapijiet ta' stat. Għaliex qed jgħidu huma ma jgħidu li iktar Ewropa mhijiex tweġiba Ewropa iktar għalija hija tweġiba. Aħna rridu nifukaw iktar il-budget. Aħna fil-komitat tagħna aħna tkellimna dwar il-prioritajiet u sewwa minna. Imma aħna ma fuqhom qatt ma kien provi ta' rida ta' dak li biex dak li jkun jieħud id-deċiżjonijiet ibsin, id-deċiżjonijiet li qed jieħdu gvernijiet madwar l-Ewropa f'dan iż-żminijiet. Għalhekk aħna naċċettaw illi naqrit ikun hemm iktar nefqa fuq il-prioritajiet il-ġodda, imma aħna nħossu illi issa inħarsu lejn il-prioritajiet tradizzjonali ġwieqa' għal darbohra kien hemm opportunità mitlufa għal budget Ewropew. Grazzi. Grazzi, jekk tixtieq twieġeb għal mistoqsija ta' Blue Card, Stur Ashworth, mela Sur Duff fidejk. President. il-kollega tiegħi jekk forsi jaċċetta illi trasferiment mill-budget nazzjon għal dak Ewropew. dawk in punti ewlenin tan-nefqa. Dan ħat improduċi iktar ekonomija ta' skala, iktar effiċenza fl-ispejjeż, Dan ħajfranka mill mill mill-borza tal-istat, mill mill tal-istat. Għaxil il-parlament emmek qed jimpunta biex jirriforma l-perspettivi finanzjarja. Hija loġika u teħtieġ tweġiba loġika u sensata min-naħa ta' Londra. Uh, microphone, microphone please. Okay. Uh, Chairman, yes, I understand his point. And as... Iva, jina nifem il-punt tijaw jieti sura xwert. U, il-teorija tamme sens. Imma l-prattika mijiex. U rini l-provi. Fejn? Nitrasfer, jek netrasferi xudan l-appoċ, tuni iktar effiċenza fl-Ewropa. Uri un il-provi fejn fil-fat frankajna l-flejjes għal-ċittadini Ewropej, mux zidna l-ispejjes tagħhom. Għalix dan budget jitlob hija għal darboħra talba minn sur daf fuq kollegi tiegħu iktar Ewropa u mhux Ewropa iktar għalija. Grazzi is-sur Bas Eichholt mill-ħodor. Grazzi. Dejjem interessanti li meta qed nitkellmu dwar budget li huwa qedi qed huwa mirat lejn il-ġejjini, id-dibattitu dejjem jitkellem dwar eżattament kemm mu involut. Imma aħna rridu irħarsu lejn tliet prioritajiet li huma importanti ħafna fil-perspettiva tagħna. Aħna bżonn viżjoni jew l-Ewropa, rridu ħarsu lejn il-valur miżjud tal-budget Ewropew f'termini dak il-budget tal-Ewropa. t ħaġa, iva sura xwed, il-budget irrid jiġi irrit jġeddet, jirrit jisir iktar fakat fuq il-ġejjini, iktar favur l-ambjent. U dan kif jfisser bidla, imma jfisser eh, iktar flejes Ewropej. U jtikunem loan resources tal-Unjoni Ewropea għaliex din tagħmel sistema iktar trasparenta, iktar sinċira, mbagħad nista' nitkellmu dwar dawn ir-tip ta' risorsi. Mela tliet prioritajiet valur miżju tal oħra, diskussjoni qegħdin qiegħda stejr isa il-flus qabad eh, eh, jitfawhom Brussell u eh, jispiċċa josfor. Nagħmlu mela, ma ċuċċati. U ċuċċati kbar għaliex hemm ħafna raġunijiet ta' kif wieħed u eżempju ta' kif dawn il-flejs jintefqu fuq nivell ehm, Ewropej u jiġu frankati. Per eżempju, ambasċati għanna bżon ikonna 27 fil-pajizi fl-Afrika, ambasċata, e- e- aħna f'dak il-kas, irridu, f'dak il-kas u eżempju ċarta kif meta taħdem separat fuq livell ta' memsat membru individwali, tonf aktar mill-li kikot taħdem fuq livell Ewropew. U, per eżempju, fuq l-enerġija, networks enerġija, għanna bżon fl-IS tal-Ewropej, kull r-ċerka u l-izvilup li inti taqqat l-isforzi sabiex inti tista' tikkopra mod effiċjenti biex ikollok ekonomija ta' skala. Dak hija investiment għaqli. Dik hija l-Ewropa tal ġejjini Imma dik kienet biss l-ewwel priorità, imma mbagħad iridu ħarsu lejn il ġejjini għaliex il budget li l llum hija biss sempliciment għaddejjin kif dejjem konna namlu qabel għandna l-għalanijiet 2020 imma aħna irridu ekonomija bis-sens li hija sostenibbli, irridu investu fija. Aħna rridu nħarsu lejn in-nuqqas ta' riżorsi li għandna. In-nuqqas ta' naturali, in-nuqqas ta' il-ħaddiema tagħna biex dawn ikunu jistgħu joperaw. Ah, rigward il-politika tagħna biex nkun nistgħu nisfruttaw ir-riżorsi naturali tajbin għall aħjar tagħhom. Idu ħartu ngħidu frankata tal-enerġija, fondi strutturali jridu jgħinu biex waslu l-Ewropa ta' strateġija xinu xin, għana rridu nitkellmu fuq din it-tip tal-Ewropa. Ma xi ngħidu dwar is-sfidi li għandna qudiemna, l-enerġija sostenibbli. Per eżempju din ir-rebbija arbija x'nistgħu nagħmlu? Irridu bżonn nirraġixxu għal di bil-flejjes li niġildu kontra il-faqar il-bitla fil-klima dan kollha tagħmel sens għal favur l-Ewropa. Illum il bank m'hawnx um, um, flejjes, ir-rebates, u l-problemi ta' rebates fl-Ingilterra, il-problemi li jemna f'dak ir-rigward. Aħna rridu nħarsu lejn il-problemi ta' taxxa ta' transazzjoni finanzjarji biex ikollna sistema onesta li tista' tgħinna biex ikollna rown resources direttament u nistgħu nofqu l flejjes skont dak li huwa meħtieġ imma kifet din ikun fuq livell Ewropew. Biex nagħlaq dawk is membri li qegħdin jgħidu li aħna nistgħu ħanofqu inqas lejjes iżda ħanatu iktar xogħol li l-Unjoni Ewropea ma nistaqsi dawk is-stati membri jekk inti trid tagħti inqas mela kif suppost tridna illi aħna namlu dak ix-xogħol li jentom qed tittuna namlu jekk inti tkun inqas inqas flus ma tagħmilx sens. Għalhekk, nitlob illi gvern Olandiż u uh, Renju dwar dan. The United Left. President. Sturbiski. Sur Pajedo, inti tifem illi illi xellu għandhom bizzenijiet gbar għal nefqata l soċjalisti fil-Unjoni Ewropea u inti tifhem illi m'hemmx priorità ċara li jenna taħt il-lat soċjali tal-affarijiet ta' snin ġejjin. Jiena konvint li jekk inżommu u nkomplu naħdmu fuq il-modell ta' solidarjetà u modell soċjali huwa kruċjali dan iż-żmien fejn nisukaw iċ-ċunturin. Jekk aħna nħarsu lejn il-kisbit tal-Ewropa, tkun żball kbir li naqbdu u u nċeduhom. Inti semmejt l-sfidi għal strategija ta' 2020 u li tħarsu li lin minn dan, imma jiena ma nemminx li iż ta' 5% ħatkun biżejjed. Aħna ngħidu ruha ħafna ma mhuwiex bizzejed. Aħna rridu nħarsu lejn dak il għad soċjali, dak li għu meħtieġ, Frontex, ITA dawn jistgħu jistennew jekk inħarsu lejn prioritajiet soċjali, aħna rridu. Inti jekk titlob illi jkun hemm tnaqqis ħadd tal-Kunsill, mela li tkun xi ħaġa ħażina. Inti tittara fil f'dan ir-rapport il-dibattitu parlamentari fuq sistema tal-own resources jew waħda li aħna rridu niflu bir-raqqa speċjalment li kan daħlu din it taċċa ta' tranzazzjoni finanzjarja għaliex jekk nagħmluha rridu nagħmluha issa huwa strument jkun strument finanzjarju importanti ferm. U tista' tgħinna biex twassalna l-iktar trasparenza fuq il-mezzi ta' kif wieħed jista' jfinanza l-Unjoni Ewropea. Ovvjament, rridu nħarsu għabbiċa kbira għal biex nirregolaw is swi finanzjarji. Li nneħħu il rebate tar-Renju u li nħarsu lura il-fondi tal-Unjoni Ewropea mill-budget Grazzi. Andreasen, Freedom and Democracy. Signora Andreasen, għakjoġbok? Grazzi, Sur President, din il-Kamra s akkużata li mhux qed kasta tar-realtà jekk tażel li tsit il-budget tal-perjodu 2014-2020. il raġuni li ngħata tal din iż-żieda huma fondi tal-Istrateġija 2020 l-istrateġija li qed ngħidu li ħadd toħodna l-barra mill-kriżi, però ejja niftakru x'ġara bl-istrateġija tal-Lisbona. Kienet falliment kbir. Il-flus ta' ċittadini inħlew u m'għandniex nerġgħu nirrepetu dan l iżbal Il-qorti tal-awdituri rrapportat perċentwali kbar tar-regolaritajiet f'setturi differenti tal-politika tagħna eh, li waslu sa 2.8% tal-budget kull sena u qed nibqgħu nagħtu fondi għal dawn aħna rajna li l-istimi żdiedu bit-tlet tarbiet u kien hemm ukoll dawmin li li sar fis-settur ta' teknoloġija fejn aħna kellna baġġu ta' 7.2 biljun sa' 26 ta' 22.6 biljun. Rridu nibqgħu investu fil-politika agrikola komuni imma 7.4% biss tal- uh, tal-ċittadini Ewropej involuta fija. Il-Common Fisheries Policy tal-Kummissarju Damanaki titlob li jintbatu l-biljuni wkoll lejn Brussell kull sena. Is-servizz estern tal-Ewropa jiswa 500 miljun kull sena u għadu ma werix għalfejn jgħet jeżisti. Dawn l-eżempju kollha l għandhom jġustifikaw għalfejn mannix nżidu l-budget iżda naqsuħ il-budget nixtieq l-Gvern tar-Renju Unit jieħu pożizzjoni u jgħid iva da issa daqshekk. Però jidher li l-MPs ta' hawnhekk jippreferu jibqgħu kif huma. Iċ-ċittadini tar-Renju Unit mhumiex jirringrazzjahom. Grazzi ħafna. Issa l kelma lis sur Hartong. Sur President, il-Ministru eh, tar-Renju Unit eh, għalli li aħna mux nerġu naraw dawn l-affarijiet jiġu fil-ġerazzjoni tagħna. Aħna hawnhekk qed nisimgħu l-prijoritajiet tal-Parlament Ewropew għas-snin ta' wara l-2013 qed nitkellmu dwar leġislazzjoni u budgets u għalhekk hija din hija l-viżjoni tal-Unjoni Ewropea għal futur taċ-ċittadini Ewropej. Hawnhekk hawn faqar intellettwali kbir għax qed naraw dittatorjat mill-elit politiku Ewropew aħna qed ngħidu li fuq livell internazzjonali irridu kollna sem iktar sem fuq livell internazzjonali u fl-istess waqt li nitolbu 5% zida l-Baġit Ewropew dan ma jagħmilx sens. Dan ma jirrikonoxxix is-sovranità nazzjonali u laqqas jieħu kont tal-istati membri individwali u tal-ċittadini tagħhom. Jekk inti tħares lejn l-Olanda, pajjiż bħal Olanda qatt ma tista' taqbel ma' dan it-tip ta' rapport jekk aħna nibdew naħarsu viżjoni ġdida li n-nortuha mal-ħelsin, din hija differenti għax inkella ħankunu qegħdin inħejju futur negativ ħafna għat-tfal tagħna. Il-grupp tagħna jixtieq li aħna nkomplu għadin kif l-Europa ewropa għalhekk aħna ħanivutaw kontra din ir-rapport. Grazzi kollegi aħna qed naraw hawnhekk id-diskussjoni fundamentali dwar il-ġejni tal-Unjoni Ewropea. Mela, għandna mistoqsija tal-Blue Card. Sur Hartong, tirrispondi mistoqsija tal-Blue Card? Kjoġbok. Sulgar plant, kjoġbok. Grazzu. Sur President, nagħmel mistoqsija lis-Sur Hartong. Ħafna eh, stati membri Ewropej huma membri tal-G8 huma rappreżentanti mill-G8 u d-dinja organizzazzjoni tal-ikbar tmien ekonomiji fid-dinja. Faxra 15 il-sena lanqas pajjiż wieħed mhu se jibqa' rappreżentat hemmhekk. Għalhekk kif tista' tgħid illi l-pajjiżi individwali jista' jkollhom rol importanti fil-futur ma taħsibx illi illi aħna naħdmu fl-imkien hija l-uniku soluzzjoni possibbli. Sur President, nix nirranġa l-kollega tijaj għadlik il-mistoqsija l-Unjoni Ewropea hija tant sabiħa u tant hija b'saħħitha minħabba l-istati membri tagħha u l-istati membri tagħha jaħdmu flimkien u bir-reqqa jistgħu iva effettivament ikollhom leħen qawwi. Eh, u minħabba nfatti il-gvernijiet nazzjonali kooperaw flimkien ħajkollna nfatti leħen qawwi li joħroġ mill-Ewropa. Mela, grazzi issa Naddu għal punt tal-Kummissjoni il-kelma naddu għal il-Kummissarju Lewandowski. Grazzi sur President fisem l-Kummissjoni jina għal-rapport li natalna dan kontribut siwi ħafna għal preparazzjonijiet tal-perspettiva finanzjarja li jmiss. Dan huwa dinja perspettiva verament Ewropea biex naraw proġett Ewropew. Għanna bżonnu ħafna issa meta aħna għandna ħafna sfidi komuni li għandhom bżonn risposti komuni. Eh, kif qal is-Sur Schulz dinja era ta' solidarjetà bejnina. Jiena kont qed nipparteċipa fi xure komiti u għalhekk naf fuq xi qed nitkellem kien hemm ġestjoni tajba mill-lajja fejn rapporter ukoll sur Garriga Polledo ġab konsens ġenerali ġifiri vot ta' maġġoranza u fejn probabbilment u nittamaw li kun l-lum fil-seduta plenarja. Iva għanna viżjoni li tinsab dan ir-rapport. Iva aħna qegħdin ngħidu li l-budget Ewropew mhuwiex dwar l-irdupjar tal-budgets nazzjonali Iżda aħna rridu npoġġu l-anijiet tagħna li lin mill-kapaċitajiet tal-pajjiżi nazzjonali individwali. Fejna nħolqu ekonomiji ta' skala u sinerġiji. Għalhekk għandna naħdmu fejn nagħmlu differenza u l-budget Ewropew jagħmel differenza. Aħna Għanna u koll namlu revizjoni tal-politiki tradizjonali, ġifiri tal-politika agrikola komuni u l-koezjoni u koll. Eh, tradizjonali ma jfissirx li domx relevanti, iżda irridu waslu għom sal-istrateġija 2020. U meta ħna nfaslu għom b'mod tajjeb fil-budget dawn jistaw iġibu finanzjar aħjar. Eh, finanzjar aħjar elekta dak li ma kienx finanzjat biżejjed kif ukoll kollha ġestjoni aħjar tal-flussi migratorji. Għandna bżonnu għalhekk issa u evidenti ħafna kemm għandna bżonnu dan anka fil-żona tal-Mediterran. Aħna nitkellmu dwar użu viċent tal-enerġija iżda wkoll kif aħna ħanaqdu l-Unjoni Ewropea permezz ta' networks trans-Ewropej u kif ukoll tal- eh, connector zora fuq il-frontieri tagħna. Il-budget għanna nużaw ħalek bħala għodda biex nildisciplinaw il-finanzi pubbliċi. Dan għandu jkun ukoll jiġużat bħala faċilità ta' ħlas kif ukoll għal strument ta' finanzjar fil-ġejjin. Ir-rapport qed jitlob għal riforma u aħna ħan nirrispondu għalhekk. Hawnhekk ħan indikaw ir rizors il-ġodda kif kienet indika sew is-sur dol. ġifiri kif ħan għamlu l-ħajja tal-Ministru tal-Finanzi eħfef ġifiri billi nsibu sorsi ġodda l-bagġetu natu kol kontribuzzjoni diretti. Il-paket għalek li ħajġi prezentat fit-12 ta' ġunju dwar ċifri ta' dan l-affas finanzjarju munti annuali u kif ukoll fuq ir-riżorsi e, proposti settorali speċifiċi għandhom jaslu iktar tard e, wara settembru. Nixtieq nagħlaq billi nerġa' ntenni għal darb'oħra il-konvenzjoni tiegħi li r-rapport mill-Kumitat Xure huwa e, biex xogħol tajba diskussjoni tagħna dwar l-Unjoni Ewropea aħjar u kif ukoll punt ta' referenza qawwi għall-Kummissjoni u l-kooperazzjoni bejn il-Kummissjoni u l-Parlament hija essenzjali mhux biss uh, sabiex nibdew niffurmaw din il-proposta iżda anke biex ntemmu l-konklużjonijiet tagħna b'mod pożittiv illi huma diffiċli ħafna fil-kuntest attwali. Grazzi ħafna. Grazzi ħafna, Sur Kummissarju. Din hija eh, diskussjoni importanti bil kummissjoni u l-Parlament dawn iż-żewġ istituzzjonijiet iridu jaħdmu flimkien u rridu jkollna approċċ simili għal affas finanzjarju multianwali. Aħna naraw il-proġett tal-Kummissjoni Ewropea fl-aħħar ta' dan ix-xahar u fl-aħħar ta' xahar ħajġi preżentat ukoll fil-Parlament Ewropew. Eh, blue card Mela, eh, aħna ma nix blue card għal mistednin tagħna l-blue cards japplikaw biss għal membri tal-Parlament Ewropew. Issa naddu għal kollegi tagħna mill-kumitati is-Sur Berman. Grazzi Sur President. Fisem il-Kumitat tal-Iżvilupp u l-Kooperazzjoni dan huwa rapport importanti ħafna. Infatti ħejja eh, kif fis-seba' snin il-ġejjin l-Unjoni Ewropea qed tieħu responsabilità tagħha għaliex qed taraf din ir-responsabilità u tpoġġi post tagħha fil-budget. L-Istati Membri għalhekk iridu eh, jirrispettaw l-impenji tagħhom. 0.7% tal-GMP ukoll il-kooperazzjoni tagħna hija importanti ħafna, però rridu nevitaw li rridu pjar ta' xogħol nofqu eh, l-flus b'mod aħjar u b'mod aktar effiċjenti. Aħna rridu insaħħu l-drittijiet umani, demokrazija u l-istat ta' dritt. Hemm bżonn li eh, kollna aktar sussidji. Nenfasizzaw ukoll l-azzjoni umanitarja li trid iżom l infinanzjar tagħha twali għaliex dan irridu niffaċċjaw b'mod separat eh, bażlit politiċi differenti mill-azzjoni esterna li ħadd ittieħed mill-IS. E Iżda kif qed ngħid jiena l-iktar ħaġa importanti, il-punt importanti tagħna huwa li ngħinu l-pajjiż sviluppaw f'madwar id-dinja. Grazzi ħafna, se ngħaddi l-kelma lis sur Gerbrandi. Grazzi ħafna, Sur President il-Kumitat dwar l-Ambjent jista' wkoll ikun sodisfatt dwar il-rapport fil format twali tiegħu. Dan jagħti biżiet attenzjoni lejn l-iskarsezza tal-riżorsi naturali, ħares l biodiversità u kif ukoll lejn enerġija sostenibbli. Jaraf l-importanza ta' sostenibil tal-ekonomiji tagħna madan kollu għandna problema żgħar ħanet nejxu fi żmien fejn kull stat membru qed joqgħod ħares mhux darbi ma tliet darbi tal-kun ċentezmu li ħajon fuq. Aħna qed nofqu miljuni f'sussidji fuq kustjonijiet fejn għandna bżonn naraw li siru dawn it-tip ta' sussidji. Il-grupp tagħna reġa eh, sottometta emenda li għandha ssir mis-snin ta' bejn issa u l-2020 sussidji li ħajkollhom detriment u effent ta' danni għall-ambjent. Dan għanna nabolu għalix għanna skarsita ta' rizorsi għadak tip għalissa, grazzi ħafna. Grazzi ħafna, kollega Gabrandi. Issa, naddu l-Sinjura Krell Grazzi ħafna sur President. Il-politika ta' koezjoni hija punt importanti ħafna mill-budget tal-Unjoni Ewropea u ħana effettivament għandna bżonn budget modern li jindirizza sfidi ġodda. Aħna rridu ninvestu f'infrastruttura moderna, rridu ninvestu f'riċerka, żvilupp u innovazzjoni f'teknoloġiji ġodda, rridu eh, żvilupp sostenibbli, rridu esperti li huma mħarġa b'mod adegwat U fir-reġjuni tagħna aħna għandna bżonn miżuri speċifiċi sabiex nżidu l-kompetitività u kif ukoll nżidu l-iżvilupp ekonomiku. Madan kollu jrid ukoll hemm aċċess għal politika ta' koeżjoni għal pajjiżi Ewropej tal-Lvant. Dan għandhom eh, eh, dritt li jkunu b'saħħithom ukoll. Eh, bl-istess mod kif anka tagħmel ir-Renju Unit il-budget ma jistax jibqa' dej kif inhu issa għandna bżonn budget illi mhuwiex maqsum f'setturi differenti. Irrid ikollna lek budget effiċjenti, aktar trasparenza u rridu wkoll neħilsu minn burokrazija żejda għandna bżonn għalek iktar solidarjetà u l koeżjoni hija raġunata minn natur l-lat ekonomiku, hija neċessarja wkoll. Din hija neċessarja infatti għall-ekonomija b'saħħitha għaliex mingħajra m'għandekx ekonomija tajba. Għalhekk għandha tkun priorità tagħna. Nirringrazzja l-rapporter tal-li eh, minnaħa tal-Kumitat tal-Affarijiet Reġjonali tal-li ħamel dan ir-rapport siwi ħafna u kif ukoll nixtieq Eh, nati la appoġġ tiegħi biex intejbu dawn il-kategoriji intermedjarji jiena lek nittama li dan il-Parlament se jadotta dan il-kompromess li l-esperti tagħna ħadmu u li issa qiegħed fir-rapport Garrigo. Grazzi ħafna Sur Giovanni Lavija. Sur President, fl-istess fl-ewwel post nixtieq nifraħ f'issem il-kumitat tiegħi li l-kollega tiegħi tax-xogħol li wetta f'daw ix-xhur, f'daw l-aħħar xhur, f'dak li għandu x'jaqsam l budget il-dibattitu kien eh, interessanti ħafna u anka kwistjoni eh, kienet sħuna u importanti illi aħna ndaħlu l kulħadd f'din id-dibattitu issa dwar ir-rapport Fisem il-komitat tiegħi jiena nuri l-approvazzjoni sħiħa tiegħi għal dak li hemm fir rapport speċjalment dak li għandu x'jaqsam mal-baġit agrikolu u jiena kontra assolutament għall-emenda preżentata mill-grupp għalde li naċċettaw tnaqqis eventwali f'dak li għandu x'jaqsam mal-agrikoltura biex tal-flus jgħaddu għal sezzjonijiet oħra din tmur kontra trattati li għanna previsti dinja waħda mill-politika l-iktar importanti għall-Unjoni Ewropea u kapaċi li tagħti li tiġġenera valur miżjud Ewropew. Grazzi. Kolik Sorin Katalin Ivan. Kalċo. Grazzi, Sur Ivan. Grazzi ħafna, Sur President. Meta aħna nitkellmu dwar il-budget tal-Unjoni Ewropea il-fondi tal-Unjoni Ewropea u kif ukoll il-futur tal-qafas finanzjarju multianwali aħna nkun qegħdin nitkellmu wkoll dwar il-valur miżjud Ewropew. M'hemmx parti waħda biss tal-budget tal-Unjoni Ewropea li eh, ma jistax kollha valur miżjud binqas flus. Eh, ma sabiex iċ-ċittadini jifmu dak li aħna qegħdin nitkellmu fuq u jekk irridu li jkun hemm futur u dimna iżda taħtana irridu jemnu f'dan il-proġett Ewropew, irridu jħossuhom aktar u aktar Ewropej. Eh, l-investiment tagħna fil-kultura, l-edukazzjoni u kif ukoll proġetti għaż-żgħażagħ irrid jiżdied. Jekk l-Unjoni Ewropea irrid ikollha futur, aħna rridu ninvestu aktar fl-edukazzjoni, fil-kultura u kif ukoll fiż-żgħażagħ u l-isports l sports infatti huwa priorità oħra tal-aġenda tagħna tal-2020. Grazzi ħafna issa s-Sinjura Svensson. Well, it's some problems. Għanna xi problemi bil-mikrofonu? Le. Mela, l-opinjoni tagħna l-Kumitat tan-nisa aħna qed nitkellmu dwar deċiżjoni importanti ħafna kwistjonijiet ekonomiċi, ekonomiċi u finanzjarji bħal politika tal-kummerċ u politika fiskali dawn huma punti importanti ħafna għal baġit tagħna. Aħna hawnhekk qegħdin naraw Eh, effetti żgħar din influenza u ftit wis l-kwestjoni eh, oħra. Jekk aħna rrid ikollna budget li ħares il qudiem aħna rrid naraw il-kwistjonijiet tal-ġejjin u ninkorporawhom dawn fil-budget tagħna. Jekk aħna ħankunu qed inħarsu lejn il-kompetenzi tan-nisa u l-esperjenzi tan-nisa. Aħna rridu konna budget li jagħti każ dan id-differenzi. Rridu Għalek nitkellmu dwar zieda fil-rizorsi u fil-futur tal-budget tal tagħna, però mhux qed nitkellmu biss dwar aktar riżorsi jrid ikollna wkoll il-kuraġġ politiku sabiex npoġġu l-prijoritajiet tagħna fix-xogħol li nagħmlu fil-budget. Irridu għalhekk nużaw l-esperjenza, is-sena u l-kompetenza li n-nisa għandhom. U m'għandniex sempliċement nitkellmu biss dwar aktar riżorsi tal-budget, iżda rridu nagħmlu użu effiċjenti għall-budget għal setta politika li ħares il qoddim aktar effiċjenti. Grazzi ħafna, issa s-sur Buga. Aziz President, aziz kollegi, dan il-rapport naħseb u għapjut huwa l-iktar bilanċjat biex jidher qudiem il-Kunsill f'dak li għandu x'jaqsam mal-budgets Ewropew waqt f'kuntest ta' diffikultajiet finanzjarji u ta' kriżi nixtieq nirringrazzja lil dawk kollha li ħadmu fuq dan ir-rapport għax għamlu biċċa xogħol tajba. Jekk inħassu lej differenzi fost il-gruppi minkejja dan eh, li xogħol sar b'mod li wieħed jipprova jasal għal soluzzjonijiet konġunti għall-Unjoni Ewropea. Ir-riżorsi kif joħorġu mit-trattati għandhom ikunu xi ħaġa li aħna nħarsu lejhom il-finanzjament tal-budget permezz tal-riżorsi tagħna stess. U dan huwa skont ma, dak li hemm miktub fit-trattati. Dan huwa l-bażi. kif qed isir id-dibattitu fost l-Istati membri u l-Parlamenti Nazzjonali u kollegi hemm din hija xi ħaġa li ġament ma ninnotawx u di għandna e, e, e, ninnotawa u nkunu żguri li aħna ma naqsux l-ispiża għandna nħarsu lejn l-istrateġija 2020 it-Trattat ta' Lisbona u dak kollu li joħroġ minna u għanna nużawa bħala bażi għal tkabbir kif ukoll biex bħala frott ta' dibattitu ekonomiku rridu nkunu konsistenti ħafna bħal enerġija pereżempju rridu naħdmu u naraw u nistudjaw eh, x'tista' u kemm x'tiflaħ tagħmel l-Ewropa anke bħala tifdil. Ovvjament għandna nfittxu biex nagħmlu tifdil fejn u possibbli U fi klim ieħor jekk aħna ma nimxux fuq il-pass tar-rapport, allura l-Kunsill se jgħidilna x'inhu l-prijoritajiet politiċi li għandna nħasslu mill-aġenda. U biex niġġustifikaw dan fil-ċittadini tagħna nittamaw li l-Kommissjoni tirreaġixxi pożittivament ta' suġġerimenti tal-Parlament li għaliex jien verament nistenna li l li ġejja trid titkellem fuq dan b'mod trasparenti u miftuħ biex nagħmlu dak li hu meħtieġ fi żmien propizju. Grazzi. Karta blu jekk inti ta' tisten jekk inti taċċetta. Eżis kollega, grazzi tal-kelma sakemm jien is-Sulberge Eh, huwa membru ta' CDU fil-Ġermanja. Issa jiena tinsas li nifsi jekk it-talba l-riżorsi tiegħu stess fl-Unjoni Ewropea hijiex il-pożizzjoni personali tiegħu jekk hix dik tal-partit tiegħu fil-Ġermanja. Grazzi President. Ir-risposta mill-kollega Boeġe. jien nista' nwieġa pal dik fil-fatt jiena m'iniex membru ta' CDU biss għal 13 sena jiena jiena deputat mexxej tas CDU fil-Holstein. CDU, CSU, membri tal-Parlament qabel ma' kumitat għal xi ħaġa fuq dan għanna ħdimna fuq dawn il-kwistjonijiet u konkludejnijom bħala l-pozizjoni tagħna. Hemm da xejn pożizzjoni kontradittorja ma' dik nazzjonali, imma aħna rridu nkunu jien lest li nerfa responsabilità eh, politika fil-Ġermanja dwar dan. Grazzi. Il-kellim li jmiss Gören Ferm. Eżis kollegi, il-lum l-Unjoni Ewropea għandha djema eh, sfidi kbar żmien li ġej. Irridu nippruvaw intemmu l-kriżi finanzjarja u nevitaw li jkollna kriżijiet finanzjarji bħal dan Għandna ntejbu l-globalizzazzjoni u l-kompetizzjoni u għanna bżon investimenti transkonfinali per per eżempju riċerka. Irridu niffaċċjaw il-problemi ta' tibdil fil klima u l-ambjent u dispożizzjoni u talba u l-provista tal-enerġija għanna niprofaw inreġaw lura e, il-xejrit ta' nuqqas tampjegi u l-axar u mux l-inqas nifacċaw krizi fil-kriżijiet li għadin fil-pajizi tan naħat isfel tal-Europa. Sfortunatament aħna din naraw teddi tal-kunċett tal-Ewropa, per eżempju, f'dan id-dibattitu stess dwar il-budget fil-Kumitat Xur aħna nifmu illi ħafna stati membri qegħdin ibaxxu il-budgets tagħhom u fl-istess ħin aħna fuq livell Ewropew qed nitolbu iktar flus, fl-istess ħin ma jkunx raġonevoli aħna ninsew l isfidi undawru wiċna minnom u inċedu fuq l-ambizjonijiet politiċi illi aħna inatajna mill-istati membri skont il-format ta' trittat ta' Lisbona, issa aħna hawnhekk irridu nħarsu lejn Greċja, l-Irlanda, l-Portugal. U aħna rridu ngħinuhom, jekk aħna ħambaxxu l-budget, aħna mhux se nkunu nistgħu għom l-appoġġ li għandhom bżonn. Il-Gvern Ingliż qed jitkellem fuq kontributuri net għall budget għanna namlu bilanċ sura ta' nies dwar ambizjoni u għanna namlu bilanċ bejn l-ambizjoni u sensira ta' riformi fil-politiki fil-futur. Itna Issa 5% fil-rizorsi nixtieq nirringrazzja l-rapporter l rnexxielu jibni maġġoranza raġonevoli wara rapport tiegħu id-din il-5% zejda għanda tintuża fuq l-investiment fil-żoni essenzjali, per eżempju, tkabbir, impjiegi, riċerka daw kollha għandhom bżonn iktar flus. Mingħajr il-flus aħna ma nkunux nistgħu nilqgħu għal din l-isfida. Għanna bżonn nibdlu l-viżjoni tagħna tal-baġit tal-Unjoni Ewropea. Għaliex hawnhekk kek jekk aħna nitkellmu biex dejjem imbaxxu l-baġit paragunat mal dak li teħtieġ e- l-Istati Membri, pereżempju fis-snin design l-Iżvezja daħlet l-Unjoni Ewropea imma il budget tagħha e- e- tella bil-mod ħafna paragunat ma l-istati membri l-oħra. B'mod personali jina konvint li ma n-nis sempliciment namlu austerità biex inwet austerità biex noħorġu mill-istati mill-krizi li nsabu fija, ma rridu nsibu iktar rizorsi u għarrura sforzi konġunti għanna bżonnom. Grazzi, il-kellim li jmiss Karl Haglund, grazzi u verament nirringrazzja l rapporter li għamil bicċa xogħol eccellenti li ġabar flimkien dawn l-idejat kollha flimkien fir rapport tiegħu. L-isfid li għandna u huma importanti u rridu nizguraw li l-flus ikunu hemm u li jkunu u ukoll biex niffaċċjaw il-problemi u rridu nħolqu għamnek bilanċ, nżommu bilanċ. Fil-kumitat aħna konnet nitkellmu fuq li nżidu il-budget għal-futur b'5%. 5% tista' tidher ħafna flus, speċjalment jekk tridu tmorru lura lejn pajjiżkom u tiġġustifikaw din il-figura, ma dak li għandna bżonn biex aħna eh, nilqgħu l-isfidi li għandna qudiemna u l-ħidmiet li għandna qudiemna u rridu nerfgħu fuq spallejna mingħajr dawn il-flus ma nkunux nistgħu nagħmluhom dawn. Minna ħal oħra rridu eh, eh, ikollna u nipproteġu l-kredibilità tagħna li għandna bżonn verament daw il-flus u li insaxħu l-kredibilità tagħna dan ifisser li għandna nagħmlu tifdid iva imma nibdlu inċaqal u l-prioritajiet fiħdan il-budget Issa bħal pereżempju fil-politika agrikola komuni u anka l-dik ta' koezjoni xi kultant ma tkunx daqshekk ċara ta' skemm nixtiequ għal hawnhekk aħna din nitkellmu fuq ħafna piżijiet amministrattivi red tape imma anka il-problema Strasberg aħna fil-grupp tagħna minna numru ta' kwistjonijiet biex niddiskutu biex il-flus li għadin jitolbu jkunu iktar kredibli. Aħna hawnhekk nappoġġaw ir-rapport allura imma mhux b'mija fil-mija xi kultant ikun qed nafsu il-buttuna l-ħamra u xi kultant il-buttuna l-oħra. Imma aħna hawnhekk rridu nħarsu lejn il-flus iva ma kif il-flus eżistenti qegħdin jintużaw u jintefqu. Għanna unnek għanna dizast, għanna unnek għanna dibattitu serju ħafna fuq il-rizorsi tana stess. u rridu nħarsu fuq l-istrutturi ta' fondi meta tkun qed nitkellmu fuq rebates u arranġamenti li ma jkunux ċari. Aħna ma rridux dan fil-futur. U rridu nidħlu fi dialogu eh, kostruttiv fil-Kunsill fil-futur. Dan huwa punt importanti biex il-budget tagħna ikun kredibli fil-futur. Grazzi. Grazzi ta' sewċer il-delegazzjoni pollaka fil scr fil-grupp tal scr ser jivvotaw għal dan il-rapport fuq il-MFF. Dan ma jfissirx, pero illi aħna ser ninjaraw id-djufijiet ta' dan il-dokument li nappellaw għal żvilupp tal-own resources hija ħella ta' żmien. Għaliex? Dan ifisser li konna aktar taxxi u l-Ewropej diġà qegħdin iħalsu wisq dawn it-taxxi. Aħna rridu nikkritikaw il-politiki tagħna sissa u li nalqu għajnejna għal għal ħela li aħna hija tortana hija xi ħaġa mhix onesta. Il-aġenda tal-2020 kien għan ewlieni issa. Imma dan forsi jista' jfisser li dan ħajitwetta għaskapitu tal-politika ta' koezjoni. U aħna ma nistawx ninsew il-valur miżjut Ewropew illi naraw fil-politika ta' koezjoni. Fil-fatt il-Polonja huwa każ aħna naraw ir-riżultati dan il-politika aħna ġenerajna tkabbir u dan iwasal il benefiċċju mhux biss għall-Polonja imma għall-Ewropa kollha kemm u dan iwassal għal iktar investiment, iktar benefiċċji mhux biss għal Varsavja u Praga, imma f'Amsterdam, Berlin u Londra. Signora Helga Truppel. Signori, ixti um, ehm, nibda b'stqarrija tas-sur Ashworth li konna budget Ewropew iktar għaqli. U dan meta qabbel ma budget ikbar. Ma sibx li aħna duħarsu leja dan il-mod. Rridu jkollna politika ta' budget għaqli u li ħares lejn fejn ikun hemm ġestjoni aħjar tal-budget u fejn l-amministrazzjoni ma tkunx daqshekk toqgħodx daqshekk lura f'dak li tagħmel. Imma aħna rridu naraw illi għanna bżon illi konna il-flejjes neċessarja l-linja ta' politika ħan nifissaw ġifiri mux riforma, sempliciment biex nirriforma, u hija għanna bżon ċertu qlubija politika aħna irridu nilħu l-sfidi u l-enin tal-2020. Jien ma nasibx qegħdin miexin fi triq tajba, aħna rridu nżommu ma' trattat. Irridu jkonna il-kuraċ li morru lura, lura għas-sistema ta' dawn il-own resources ġenwini u bekk l-Unjoni Ewropea tkun iktar b'saħħitha, s-sistema finanzjarja tagħna tkun iktar trasparenti u ċ-ċittadini jkunu jafu iktar minn fejn ġejjin il-flejjes tagħhom u u fej sejri. Aħna rridu nifinanzaw regolament ta' finanzjament. Dan huwa mod kif aħna ma mex il-qudiem. Wieħed li ma jaħnaqx l il membri imma li joffri possibiltajiet ġodda l iżvilupp Ovvjament, veru rridu jkollna il-possibilità li namlu xogħol konġunt fis servizz diplomatiku u bekk jistgħu nifrankaw fuq livell nazzjonali. Responsabilità Ewropea mhuwiex minn flok ir-responsabilità nazzjonali hija sempliċiment hemmhekk biex inkunu nistgħu naqdu l-isforzi tagħna ħalli jkunu iktar b'saħħitna biex ikonna valur miżjud li huwa tajba ċittadini tagħna l-istess riċerka, edukazzjoni, dawn huma l-isfidi. U bat għandek ovvjament tibdiliet ekoloġiċi li eh, networks ta' enerġija, per eżempju, tajbin. Nindahlu għan fi zoni rurali, għamek rridu nkunu għalin u koll. Mux bis sempliciment nżidu mal-budget. Għandek bru kard jek taqbel. Sur Van Dalen. Grazie, President. Signora Truppol. Inti għall boħra qed titkellem dwar dak li tagħmel. Tgħid iktar Ewropa tajba għalik, iktar Ewropa tfisser iktar flus. Aħna l-koll nafu x'inhu il-percentaġġ għaż-żieda tas-Sur Verhofstadt. Sinjura Truppel. Aħna meċin fil direzzjoni opposta ċittadini għaliex il fiduġa fiċ-ċittadini qiegħda tmur għall-lar. Iċ-ċittadini tħarsu lejn il-Parlament bħalla magna li qed taħli u tixrob il-flus inkollu titlob iktar flus. Huwa sabiħ li noqogħdu ngħidu dal-punti kollha, ma aħna rridu żum għajna dak li qal is Ashworth. Eżis kollega, inti qed tagħmel biżbal politiku kbir. Jekk aħna fl-Ewropa morru lura għal mod kif konna naħsbu qabel ġifiri dak li ta' stati membri mela qegħdin nkun qegħdin inkissru l-idea ta' dal-proġett li jina nibnu fuq għal 50 sena. Mhux qed nitkellmu dwar il-flus li jinħlew, ovvjament, il-korruzzjoni fejn qiegħda rridu nidentifikaw għaw niġildu kontrija, imma rridu nifokaw fuq il-valur miżjud. Aħna rridu nifikaw fuq l-iżvilupp konġun. Għaliex l-istati membri weħedhom meta jiġu għal kompetizzjoni internazzjonali dawn huma iktar dajfa weħedhom. Ja biss meta aħna naqdu l-isforzi kollha tagħna li nexxa. Per esempio wara t-tieni gwerra dinjija, kuħadd fema di. Surportas. Grazzi tassew, President. Jina għatajt kazzan edu bostu. U jina għamur kontra kurrent hawnhekk. inti sta jkollok munita soda mingħajr budget Ewropew sod. Di mux mhux possibbli. Il-kriżi ta' dejn sovran jurina dan. Jikki kollu bil-ġurnata kena budget qawwi. Ma kienx ikonna dawn l-attakki fuq id-dejn sovran ta' Greċa u Portugal. Dan u l-messaċ li ħna nabatu. Din hija l-problema li fil-rapport gadiga ma weġibniex. Għawnek huwa dak li joqosna, ma nix bizzejiet ambizjoni. Se kollok zida ta' 50% fil-budget jider li huwa ħafna. Anki eh, ektara u kidrila il-majsa taħħa u xittadini taħħa. Imma aħna ma jistax ikonna Ewropa li tġelet għal iktar tkabbiru xogħol budget li jaqbaqa kif kif. Inti ma jistax ikollok koezjoni, politika koezjoni meta l-Unjoni Ewropea qed l lura pal granġ allura aħna qegħdin meċin fit-triq tat-taxxa ta' tranzazzjoni finanzjarja imma dan ħaj biss meta l-Ewropa se tapplika l-deċiżjonijiet tagħha mod indipendenti minn ħaddieħor. Il-Sinjura Savela. Jitqal ħafna dwar dan il-punt u nagħmel ta' differenzi. Il-biraħ kontet niskol ma' Sur ex-President Ford fl-Stati Uniti u dak kienet jispjegali kif il-G7 Eh, jaħdem. Jurit naħseb dak iż-żmien irid jieħu eh, kien irid jikol ma' Sur Karahan dak iż-żmien u għada għallu għalfejn ma morx nilagħbu golf wara wkoll wara l-ikla. U Ford għallu il-Prim Ministru Trido Kanadis jaffi laf sew ukoll għalfejn ma nistidnu xlilu. U Trido għallu Allu, laqqa l-istadin għallu għandu xie kustjonijiet li rrit nistidem ma Franza, jani eja e nistidnu l-Prim-Ministru Franċis imma mbagħad meta wkoll eh, diskutewa fuq telefon qalu li ħemela l-Ġermaniżi ħajkunu ħajjissuspettaw. E konna nistidnuhom għal din il-laqa. U meta ġermaniżi aċċettaw, għallu l-Italja qed president tal-Unjoni Ewropea, qed tmexxi presidenza din is-semestru u bil-forsi irdu jkunu hekk ġifieri fort għalli e tafniki e l-ewwel darba li jiena realizzajt illi inti għandek unjoni illi tant hija maqsuma u mhux bilanċata li darba inti titmexxi l-budget tal-Ewropew li huwa tant eh, b'saħħitha uh, Eh, li eh, jekk ħat ippruvaw tiġġieldu fuq livell dinji ħadd tqogħdu attenti għaliex id-dinja għax id-dinja eh, hija għax id-dinja internazzjonali hija diffiċli ħafna. Grazzi Sinjura Wehman. Aħna konna qegħdin inħarsu bireqqa għall-MFF li jmiss, ġifieri hemm kontribut importanti tal-Unjoni Ewropea. Aħna qatt ma kellna daqshekk pressjoni, qatt ma daqshekk kellna daqshekk kritika. Għanna ħarsu lejn il-punti għal-lenin, bazzikament jirdu nħarsu lejn iċ-ċittadini Ewropej. Għax dawn ħajbatu l-effetti ta' dak illi joħroġ mill-kriżi strutturali kriżi ta' globalizzazzjoni dawn jittilfu l-individwalità tagħhom. dawn se jwaħlu f'dawk li jaħsbu li ħolquha l-Unjoni Ewropea pereżempju. Allura jdu nagħmlu għam ċara fil-MFF jmiss illi id-dak li jkun jifhem aħjar l-MFF. Jiġifieri l-aċċettanza ta' ċittadini li isseħħ fuq livell politiku fl-istati membri. Dan jista' jseħħ biss jekk hemm VAT wieħed jista' jkejlu sew mill-budget Ewropew biex in-nies jistgħu jifhmu aħjar xi jkun x'inhi l-Unjoni Ewropea bħala ħaġa waħda. Meta nħarsu lejn MFF li rimis, strateġija 2020 dan irid ikun fuq net. Irridu nħarsu fuq kif dan il-messaġġ jitwassal lin-nies. Grazzi. Sur Obli richt. Sur President Komissarju Signori. forsi dak li ma jafx qed jiġri jista' jaqbatu jikkonkludi li huwa jattorta l unjoni Ewropea li għanna dan il-taħwit kollu. Iżda aħna nxinejdu l-komitat tagħna kien xogħol tagħna kien kostruttiv u realistiku ferm. Fil-komitat show aħna tkellimna ħafna dwar kemm ħajiswelna dawn il-deċiżjonijiet politiċi tagħna inkluż stati membri tibatu ċertu itri li ftemu dwar l-anijiet tal-strategija 2020. Dan il-kumitat prova juri kif il-deċiżjoni politika illi politiċi li ttieħdu ser jiswewna. Aħna nitrattaw dawn il-deċiżjonijiet politiċi bil ta' kbira jekk l-istati membri jiddeċidu illi jieħdu ċertu azzjoni. U aħna rappresentanti ta' ċittadini tagħna naqsmu din il-veduti maħħa ma l-arti konna l-mezzi realistiċi biex dan isseħ il-rapport illi se nifutaw dwaru dal-waqt huwa wieħed maħsub sew u illi huwa se fuq ħafna kompromessi huwa rapport realistiku ferm u partijek huwa rapport li għandu sista tajjeb biex wieħed iniet il-taħtidiet. Nistgħu ngħidu illi il-Parlament il parlament huwa issa lest illi jagħti bidu negozjati bħala membru Pollak jiena nixtieq illi jiena konvinza barra illi il-Presidenza Pollakka se tkun waħda li ta' bidu għal taħdidiet ta' veru għax il-Gvern Pollak huwa pro-Ewropew. diħa tkun ħaġa diffiċli, imma fl ħarmilla mill-ħar pozittiva għal ġejni tagħna naħna għandna nagħtu bidu negozjati għax il-Parlament huwa est li jagħmel dan. <coughs> Signora Hawk. <coughs> Grazzi President. Komissarju. Membri onorevoli. Sena ilu il komitat Temporanju dwar il-perspettiva finanzjarja binna dwaru fil-plenarja U issa l 11 xar dan il-kumitat qed jressaq ir-riżultati tiegħu. Dan ix-xogħol sar mod dixxiplinat u fukat u dan kien l-approċċ kien meħtieġ. Għaliex inkella għax dan seta' jirnexxa biss għabbażi ta' solidarjetà fid-duċċa reċiproka illi il-fatt intwera. U jiena nixtieq nirgrazzja kull kollega li kellhom rwol fit-tfassil ta' dan ir-rapport. Ir-riżultat taħt il-mexxija ta' Sur Gariga u wieħed eċċellenti. <coughs> Il-koll nafu li jekk niksbu riżultati tajbin, mela għandek bżonn mhux MPs biss tajbin imma impjegati tajbin ukoll u aħna kellna dawn mhux biss forma ta' assistenti personali u l-impjegati tal-grupp imma ukoll kena segretarijiet eċċellenti għad dispożizzjoni tagħna u Dan it-tim eċċezzjonali li s-Sinjura Strasser mexxiet mhux tant kienet biss kienet eżemplarja fil-kompetenza tagħha imma marret lil lin mill-dmirijiet tagħhom u brew sabar u brew kreativita kienu impeccabli fl-organizzazzjoni, kienu spontanji, kienu flessibli u u din kienet l-aħjar parti dejjem adottaw attitudni pożittiva burdata tajba u kien jieħdu gost nagħmlu xogħolna jena nixtieq ningrazzja l-koll dawn in-nies minn iħalbi. Nirringrazzjakom tassew. Grazzi, Signora. Aħna, me bidunet, rixtaqna noħorġu rapport li jappoġġa ju appoġġat minn ħafna membri fil-fatter tlet kwarti minn dawn il-membri appoġġawna. U dawn id-istrateġija t-nizzej prioritajiet kollha t unjoni Ewropea. Jek aħna nitolbu għaż-żidiet, mhuwiex għax aħna qegħdin nifvintaw dawn l-idejat mill-arja, imma għaliex aħna rridu budget realistiku. Il-budget għandu wieħed u 74 paragrafu li jeħtieġ iktar Ewropa, iktar Ewropa meħtieġa. Jekk iġobkom aqra u dan ir-rapport. U għall-aħjar bażi possibbli biex nikkonvinċu ċ-ċittadini tagħna u d-dispjaċini li konsil mux tawnek il-dalodu lex tispikka di l-assenza taħħam ma unan bżon bżon diskussjoni diskussjonijiet taħt id maħħom. Grazie signora Anne Jensen. Grazzi. Jina u kol minna ħatijaj nishtiqnejt li aħna għanna rapport bilanċat ferm mandat ċar u flessiblina tal-Kumitat tal-Budget illi issa qed jintalab biex negozja għaftajim mal konsil nixtieq nisħaq il-punt illi għamlet is-Sinjora Hawk. E, taqrawa. għalli u din toqdan jottu kolla gvernijiet kapi gvernijiet tal-istat, il-Kapita e, ta' gvern u sati membri li għalu li ma tamenx sens, jew miex bizzejiet, jew għabdu maqdruwa. Nishtan ingrazzja Sur Poledu, Signora għal bieċa xol ferm tajba li għamlu ingrazzja l-Kommissjoni illi dawru għol attiv immens fil-proċess u dan għenna biex naddu kull parti mill-budget aħna koprejna il-linja ta' linji u osma ta' politika kollha li xtaqna nikunu riflessi fil-budget aħna nitkellmu hawnhekk dwar xogħol sfiq li sar hawnhekk. Aħna għandna eh, ambizzjoni hija qed nitkellmu dwar politika li ser tbiddel l-Unjoni Ewropea sabiex tkun tista' tilħaq mal-kompetizzjoni miċ-Ċina pereżempju, provvista ta' enerġija, ħafna kwistjonijiet oħra aħna rridu konna iktar enerġija sostenibbli. Li kiku kellna lingwaċċ iktar ibes fuq is-CAP kien ikun aħjar, kien ikun tajjeb ukoll kien ikunna perspettiva biex ikonna sfaddil eh, fil-fond strutturali għaliex dan inħemmu l-lura l-istati membri fl l aħħar u dawn nasab mhux se jdejqu jċevuhom il-flejjes, allura għanna għanna naċċettaw din iżida ta' 5% għan nkunu nistgħu nkopru sma ġodda tal-politika illi jista' wassal għal sfidi ġodda investimenti fi trasport, enerġija, riċerka. Affarijiet li l-Ewropa trid tinvesti fihom fil-ġejjieni. Għawek għanna mandati li nikib negozjati dwar il-budget tal-Unjoni Ewropea, għonek għed titkellmu dwar l-limitu massimu għal budget Ewropew mhux qed nitkellmu dwar il-flejjes li qegħdin jintefqu imma qed nitkellmu dwar limitu massimu għalhekk aħna taħlas aħna għalhekk iridu nkunu nistaw nelbu dawn l-istfidi ma nafux dak li ser jinqala minn u s-sena 2020 u għalhekk nappoġġa r-rapport li għandna qudiemna grazzi. Kolik Hinek Fajmon. Eh, Vaġeni pana Grazzi ħafna, Sur Fajmon, Sur President, Senjuri, fl-aħħar xhur aħna fukajna l-isforzi tagħna kollha sabiex niżviluppaw dan il-qafas finanzjarju multianwali. Aħna qisna kelpu attus hawnhekk. Illi e, e, iddeċidejna illi nagħmlu kejk u biex joġob minn kulħadd dan il-kejk tfajna kollox dan il-kejk. U mat fl-aħħar dan il-kejk ma ntoġob minn ħadd. Naħseb illi għalhekk dan ħajkun id-destin ta' dan il-qafas għax tfajna ir-rakkomandazzjonijiet kollha fih, rakkomandazzjonijiet ta' kulħadd u ma nafx hekk dawn mhumiex tajjeb biex jaħdmu flimkien. Aħna għandna l-istraġija 2020 nafu l-istraġija tal-Lisbona fallit u nirridu noħolqu dan il-qafas issa qudiemna. Naħseb li il-punt il kambjament tal-klima u għal-ħar għan li ħana poġġejna unek u bat għanna rizorsi u kol għal-budget u l-mot li ħana ħana ħorġu l-Euro bonds. Din miex soluzzjoni tajba għalix din ħat fisser li l-Unjoni Ewropea ħat id-dejjen hija nifisa. Mela,